fuq għal-medicini għall-użu mill-bniedem. Nati il-mikrofonu mill-ewwel l-Onorevoli Wilmot. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi l-ewwel net li Shadow Rapporters għax-xogħol tagħhom għaliex huma għamlu ħafna xogħol f'dan il-Parlament. Nixtieq nirringrazzja l-Presidenza Litwana għax-xogħol li huma għamlu anke l-Kommissjoni tal-li l proposta u eh, tal-li jenet nabdawnu id-diskussjonijiet, nishtiq nibda billi najt għalfejn jina involvejt ruħi b'din il-ġislazzjoni t snin ilu jina mort f'ċentru tal ċentru tal tfal li jkollhom tumur u li jkollhom kanċer rari inkluż tifel jismu Sam White għalu li li ħafna drabi ma jkunx hemm trattament għal kundizzjonijiet tagħhom jkollhom jużaw drogi u mediċina li tkun għadha ma ġiġta ta' fuq it-tfal u anke dawn il-clinical trials ikunu l-unika ċans tagħhom li jibqgħu ħajjin. Dawn il- ma jkunx hemm bdejt pazjenti f'pajjiż biex isiru testijiet, għalhekk hemm bżonn li jkun hemm kooperazzjoni fost l-istati membri. Bħalissa huwa diffiċli wis u jiswa ħafna flus dan ir-regolament il-ġdid jarmonizza regoli madwar l-Unjoni u joħloq ukoll eh, l wieħed u sistema waħda bejn l-istati membri u dan għalhekk ser jibdel is-sitwazzjoni. Sfortunatament settembru li għadda sem miet imma xoll tijaw għadu għaddej kien ispirazzjoni għal kulħadd u nittama li dak li naxilu jikseb ser jgħin biex itejjeb situazzjoni ta' oħrajn li huma situazzjoni bħal ta' sem u nżidu kol iċ-ċans ta' sopravivenza ta' dawn it-tfal. Iridu naraw ukoll li dawn il-trials jgħinu biex ikun hemm mediċina aħjar. Palista nofs dawn il-clinical trials jiġu pubblikati u riżultati pubbliċi aktar jiġu pubblikati minn dawk negattivi, dan jista' iwassal għal stampa eh, mhux ċara tal-situazzjoni ta' dawn il-clinical trials jistgħu wkoll jiġu repetuti b'din din l effetta tal din il-liġi huma kbar. It-trials kollha pożittivi u negattivi jew inkonklusivi jridu jagħtu taqsira ta' riżultati għal database aċċessibbli sena wara li dawn ikunu ntemmew. U la darba tiġi applikata ikun hemm rapport sħiħ ta' dawn it-trajl. Għandna wkoll stqarrija li dawn ir-rapporti m'għandhomx jitqisu bħala konfidenzjali u dan nispera li jgħin li jemmej biex jippubblikaw id-dejta li huma diġà għandhom. Għandna l-koll inkunu gburin li l-Unjoni se tkun qed tmexxi eh, tkun fuq qoddim għat trasparenza fi clinical trials. The same jser jgħin il-pazjenti il il-progress xjentifiku u anke l-aċċess tal-persuni għal mediċina Rridu niżgraw dawn il-clinical trials isiru wkoll fl-Ewropa huma jagħtu opportunità għal trattament ġdid u anke jagħtu anke xogħol fir-riċerka. Fl-2007 il-clinical trials li saru fl-Unjoni naqsu b-25%. Nispera li dan ir-regolament se jieħu l-affarijiet lura l kif kienu billi jiffaċilita trials transkonfinali, innaħu l-burokrazija permezz ta' timelines li jistaw jiġu attwati u nejlu l-kumpaniju l-akademiċi u anke billi nintroduċu l-konċett ta' low intervention trials. Għalek dawn il- trials li huma inqas riskjużi nifaċilitaw li dawn isiru. Ridu wkoll nżommu fuq din protezzjoni tal-pazjenti. Il-Kumitat tal-Etika dejjem se jkun involut fl-evalwazzjoni tal- trials kliniċi u anke jkollu stata li waqafhom. Għanna u koll test fuq reputazzjoni tal-popolazzjoni dajfa u nizguraw u koll il-pazjenti ikunu informati qabel jipparteċipaw f'dan it-trial. Għonek għed nevvotaw fuq kompromess u hemm affarijiet li xtaqtna li naħdmu aktar fuqhom, xtaqt li kienem aktar involviment tal-pazjenti u li jiġu approvati fin żmien żmien, però naħseb li jirna xilna nilħu kompromess tajjeb għal darbohra nirringrazzja lil daw kollha li jenuna biex naslu dan l-istadju u nittamu li l-Parlament kollu kemmu jista' japprova eh, jagħti approvazzjoni tiegħu ta' dan ir-regolament. Grazzi ħafna, Onorevoli Wilmot, nagħti issa il-mikrofonu lill-Kummissarju Tonio Borġ. Uh, Honourable members, let me start by thanking the rapporteur, Madam. Nixtieq nibda billi ningrazza l-President Wilmet u l-Shadow Rapporteurs ukoll talli enu fil-kooperazzjoni u fl-evoluzzjoni ta' din il-proposta u naqbil mar-rapporter Nipreferi li kieku kien hemm konklużjoni aktar ambizjuża, però dak li għandna hawnhekk naħseb li dan huwa kompromess tajjeb. Palma qalet u enfasizzat matul dawn il-negozjati, dan il-regolament ser jibbenefikaw minnu il-pazjenti Ewropej u ċittadini Ewropej. Mux biss il-farmaceutika Ewropea, għaliex il-clinical trials huma essenzjali għall-iżvilupp ta' mediċina ġdida biex ukoll intejbu trattamenti li diġa qed jużaw mediċina awtorizzata u kultant dawn din il-mediċina tista' tkun l-aħħar tagħmel dawn il-pazjenti li jkunu jsofru minn dawn il-kundizzjonijiet serji kif smajna mir-rapporter. Issa, pazjenti ser jibbenefikaw bil nipromovu riċerka anke riċerka mill-lin mill-Unjoni Ewropea, dawn il-testijiet kliniċi jistgħu jkunu ukoll ta' kontribut għal xogħol. Aħna qed nimmiraw ukoll għal fatt li dan l-aħħar dawn it-studji kliniċi tnaqsu b'25% u l-ispejjeż amministrattivi rduppjaw. U id-dewmin żdiet mija Għalhekk hemm bżonn li nieħdu azzjoni li dawn il-provi kliniċi jisiru fl-Ewropa u li nżiduhom għal benefiċċju tal-pazjenti u għal industrija fl-istess ħin dawn l-involviment ta' dawn il-pazjenti jrid ikun żgurat. Iġifieri, rridu nagħmluhom aktar maġlejn imma finqas ħin. Dan it-test li qbilna fuq illum jindirizza u anke jista' jilħaq dawn l-isfidi. X'inhu huma għalhekk il-fatturi prinċipali? L-ewwel net applikazzjoni konformi permezz ta' ta' entry point wieħed, il-portal Ewropew u dokum, setta dokumenti wieħed li jiġi sottomessa għall applikazzjoni It-tieni net, proċedura armonizzata għall evalwazzjoni ta' applikazzjonijiet għal provi kliniċi li ser jellimina duplikazzjoni u anke dewmin dewmin li jista' jiġi evitat anke l-estensjoni tal-tacit agreement principle għal proċess ta' autorizzazzjoni kollu kemm hu mingħajr ma nikkompromettu s-sigurtà ser ikun hemm involviment ta' SMEs u akademiċi u inżidu ċertezza legali. Ġifieri hemm ċertu żmien allokat jekk ma jkunx hemm reazzjoni f'dak iż-żmien ikun ifisser l-autorizzazzjoni ġiet approvata. Tielet net proċeduri ta' rapport aktar simplifikati, ġifiri, tiġi sottomessa informazzjoni li l-istess, li tkun l-istess, fossi ta' membri kollha. nżidu trasparenza u koll permezz ta' clinical trials riżultati tagħhom. Anke f'każijiet fejn eh, krem xi ħaġa tiġi rifjutata jew emendata jew approvata. U apparti minn hekk, u dan huwa punt importanti ħafna, il-clinical trials li jsiru barra mill-Unjoni imma ikun hemm referenza f f'applikazzjoni għal klinikal għal provi kliniċi fl-Unjoni, jiġifieri studju jsir barra mill-Unjoni imma l-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni li fl-Unjoni dawn jridu jkunu f'konformità ma' ma' kriterji regolatori li tal-inqas ikunu tal-istess standards ta' dawk li huma barra mill-Unjoni. Se jkun hemm ukoll kontrolli kemm fl-Istati Membri kif ukoll f'pajjiżi terzi biex niżguraw li dawn ir-regoli tal-provi kliniċi ikunu qed jiġu infurzati. President Onorevoli Membri, nixtieq nikkonkludi billi nenfasizza darb'oħra l-importanza ta' dan ir-regolament l fuq se nivvotaw illum ser jixpruna l-attività u x-xogħlijiet fl-Ewropa u anka ser jgħin dawk il-pajjiżi fejn m'hemmx trattament effettiv għal dawn it-tip ta' mart. Grazzi ħafna. Kummissarju, la Grazzi ħafna lis-Sur Kummissarju, issa ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Sartoria Malja. jider illi e, eh, Signora President Sartori ma tinsabx hawnhekk maħna, mela ngħaddi kelma lis-Sinjura Parvanova lanqas is Parvanova ma tidher li edawek. mela naddi l-kelma lis-Sur Filip, l-Onorevoli Filip Juvin. Sur President, il-regolament dwar provi kliniċi ser toħloq konfessjoni sħiħa fil-Unjoni Ewropea. Ħafna raġunijiet l-ewwel net il tiffaċilita l-proċess kollu kemm għaliex ser ikun hemm iktar armonizzazzjoni, eh, ser ikun hemm ċentru ta' testjar multilaterali ġewwa l-Ewropa barra minn hekk il-proċedura ser tiġi simplifikata dan ifisser li l-isponsor ser ikollhom ħajjithom aktar faċilitata partikolarment fil-każ ta' l-sponsors universitari kif qal il-Kummissarju Borċ ser ikun hemm ċentru uniku barra minn hekk anke l-proċeduri ser jitqassru dan ifisser li ser ikun hemm skadenzi iktar viċin, iktar osra u Barra minnek, il ir-riżultati ser jiġu publikati. Meta ngħid ir-riżultati ser jiġu publikati, dan ifisser ir-riżultati kollha, anke dawk negativi illi iżidu il trasparenza u fl-aħħar mill-aħħar il-fiduċja ta' ċittadini Ewropej ser tiżdied fil-kuntest ta' dawn il-provi kliniċi. Barra minn hekk E, ser ikun hemm ukoll ir-riskju marġinali li ser jiġi studjat ukoll iktar mill-riskju fundamentali. Ġifieri il-proċeduri ser jiġu faċilitati, ser isiru aktar maġla, ser ikun hemm inqas pejjeż ukoll għall-Ewropa. Dan ifisser li jkun hemm iktar ħarsien għall-pazjenti u aktar opportunitajiet għalihom sabiex jibbenefikaw mill e, dawn il-provi kliniċi u jkunu jistgħu jipparteċipaw fi provi li għandhom ċerta piż fid-dinja xjentifika. Dan huwa importanti ħafna għall eh, l-ambjent farmaceutiku. Grazzi ħafna, issa jider illi s-Sinjura Parvanova, tinsabawak maħna mela naddila l-kelma. Grazzi ħafna, Sur President, eżis kollegi, ħalluni nifraħ l-ewel l-Sinjura Glenis għal-ħidma taħħa u tal-li meċċiet il-ħidma eċċellenti taħħa f'dan l-ambitu. Naħseb il-kol kem aħna orgoljuza ħafna bil-ħidma taħħa għannom tal kumitat IMKO ħalluni ngħid illi minkejja illi qatt hemm xi dubji min-naħa tal-Istati Membri dan huwa sinjal dritt u uh, eh, sinjal ċar għal eh, tobba riċerkaturi u anke l-pazjenti illi l-Unjoni Ewropea tħares il qudiem u qed tagħmel kollu tista' biex taħdem f'dan l-ambjent trasparenza hija prinċipju importanti ħafna li l-grupp politiku tiegħi dejjem iddefenda u jiena kuntenta nara illi dan l-ispirtu ġi rifless f'dan ir-rapport. Aħna rridu illi l-pazjenti tagħna jibbenefikaw b'mod maġġel mill-riċerka anka fuq livell tal-Unjoni Ewropea ħalli l-industrija tagħna tibqa' waħda kompetittiva u noħolqu impjiegi u naħdu deċiżjonijiet fil-ambitu ta' politiki relatati mas-saħħa dan kollu għamilnieh permezz ta' proċedura ta' negozjati għal darboħra. Nixtieq nerġa' nirringrazzja l sinjura Glanis għal dan il-fejm eċċellenti. Il-Parlament Ewropew kien deċiżiv sabiex jagħmel differenza fl-ambjent ta' f'dan l-ambjent. U għalhekk nilqa' ħaf nilqa bisħieħ l-konklużjonijiet u ngħidilkom li l-grupp politiku tiegħi ser ikun qed jivota favur dan ir-rapport iktar tard lejla Grazzi ħafna l sinjura Parvanova u s-sanati l-kelma l-sur Gil Spahno. Sur uh, President, aziz kollegi, l-għol qabel kollox nir nirringrazzja l-Sinjura Glanis għal ħitma tagħha bħala rapporter. Naħseb illi tassew kien wasal iż-żmien illi nsibu soluzzjonijiet sabiex nippruvaw nevitaw ċerta problemi li jeżistu, per eżempju li nġildu it is ta' provi kliniċi illi naqsu eh, b-25% bejn l-2007 u l-2011. Il-qafas ma kienx iktar eh, wieħed li wieħed seta' juża sabiex inkomplu nagħmlu dawn il-provi kliniċi. Barra minn hekk kien hemm ċerta pajjiżi emerġenti fejn eh, il-provi kliniċi jsiru b'mod aktar jgħin jgħidu hekk flessibbli. Għalhekk li qed nippruvaw nagħmlu huwa illi nevitaw għafas li huwa wisq burokratiku. Iżda fl-istess waqt qed naraw titjib fit-test hemm il-garanzija ta' trasparenza hemm reinforzar ta' l-etika tul il-proċess ta' provi kliniċi hemm aktar aċċess tal informazzjoni għal pazjenti barra minn hekk qed inħarsu aktar il-persuni l-aktar vulnerabbli u hemm ukoll il-ħarsien ta' data personali. Jiġifieri dawn huwa kollu titjib li sar u li naħseb li huwa ta' unur għal Parlament Ewropew. Naħseb li hawnhekk irnexxilna nagħmlu pass il qudiem fl-ambjent tal-provi kliniċi. Mikrofonu għal-kellim? Issa għal ħafna żmien jina ilni insegwi id-dibattitu, dibattitu li ħafna drabi kien wieħed um, uh, vivaċi ħafna tgħid is-sinja Oken. Eh, rajna aktar ukoll trasparenza fi l-ambitu farmaceutiku u nittama illi nkunu nistaw nevitaw illi jisiru provi kliniċi illi mumiex etiċi. Uh, Ovvjament, wieħed rrit jisu kol il-budget uh, li qed nalokaw s saħħa Nafu li hawnhekk qed nittrattaw uh, ambitu li huwa għali ekonomikament Eh, mux ser nidħol eh, fl-ambitu ta' jek din it-trasparenza hijiex bizzejet, iżda importanti li fl-ambitu ta' TTIP rajna illi il-kumpaniji farmaceutiċi kbar Amerikani iridu eh, jipos iridu jirtiraw din id-direttiva li ma jixtiqux li dawn ir-regoli japplikaw għalihom. Għalhekk toħroġ biċ-ċar illi irridu nappoġġaw dan ir-regolament għaliex hija l tal-pazjenti u anka għal tal-ambjent tas-saħħa. Grazzi ħafna lis-Sinjura Oken u issa l honorable Mikan Kabnoħ. Grazzi ħafna, Sur President, eżis Sinjuri, Eh, jiena kuntent ħafna illi nista nala wieħed mill-aktar pakketti prinċipali leġislattivi għawek. Nilqa il-fatt li aħna rnexxilna naqblu naslu għal ftehim mal-Kunsill din hija proposta ambizjuża ħafna minnaħa tal-Parlament sabiex innaqsu aktar iż-żmien għal konsiderazzjoni tal-approvazzjoni ta' dawn il-prodotti u naħseb illi 60 ġurnata eh, hija xi ħaġa li hija soddisfaċenti. Ejja ma ejja nisperaw illi mux mhux ta' kull darba jiġu użati dawn is-60 ġurnata kollha. Ovvjament wara li ta' jaddu 60 ġurnata mbagħad ikun hemm il-prinċipju tal-ftehim sieket li applika. Il-stati membri kollha ser jaraw il-proċess iktar simplifikat u dan jippermettilna illi il-riċerka terġa' lura lejn l-Ewropa. Jiena m'għandix dubju li l-pubbliku ser japprezza trasparenza tul dan il-proċess kollu u ser ikunu jistgħu jaħdmu bl-informazzjoni għad dispożizzjoni tagħhom f'dan il-proċess. Dan ukoll se jkun taġit għall-ambitu farmaceutiku għaliex il- um, kun jistaw jieħdu deċiżjonijiet iktar b'mod iktar rapidu. Sanad il-kelma l-Onorevoli Susa. Grazzi ħafna, Sur President. Nixtieq nibda billi nifraħ lil uh, Sinjura uh, Rapporter għali il-Sinjura Wilmet. Għalix naħseb li aħna ħdimna tajb ħafna fl-imkien. Konna onesti ma' xulxin u rnexxilna nastu għal-konklużjoni li naħseb hija waħda tajba u tajba ħafna. U għalek aħna għana nivutaw favur dan ir-rapport. Ista pero għandi mistoqsija ma nafx eżattament kif eh, ser nesprimi ruħi eżatt bil-lingwa tiegħi bil-Portugiż, iżda naħseb illi kellek xi tip ta' diffikultà sabiex tgħid ċerta affarijiet illi fil-fatt qed. Jekk inħarsu madwarna f'dawn iż-żminijiet naħseb naraw illi jekk il-pazjenti jkunu qed jiġu mħarsa aħjar, dan huwa grazzi għal Parlament Ewropew u mhux għall Kummissjoni. U kien fil-fatt dan il-Parlament u il-rapporter u shadow rapporters illi kienu kapaċi japprovaw eh, u jaslu għal ftehim jiggarantixxu aktar trasparenza u jizguraw li kun hemm iktar sigurtà għal dawk kollha li ser jkunu involuti fil-provi kliniċi. Eh, aħna għawek irridu natu ħafna importanza lil kompetenza tal-persuni involuti. Issa naddi l-kelma l-Onorevoli Morganti. Grazzi ħafna, Sur President, sfortunatament għatem ħafna mart illi għal-jom memx kura, kura li taħtem. U għalek eja nilqaw il riċerka ma rridux ninsew illi hemm il-morda, il-persuni li qed ibatu dawn spiss ikollhom tama waħda biss, jiġifieri metodi ġodda u mediċina ġodda li taħt tapplika u taħdem fil-każ tagħhom. Din hija l-isperanza u l-unika tama li għandhom eċiren ta' familji fl-Italja illi jixtiequ li permezz tal-metodu stamina eh, ikunu jistaw japplikaw għal-kas tagħhom permezz tal-metodu ta' Dr. ta' Dr. Vanoni. Jina minix tabib, pero kont viċin ħafna ta' dawn il-pazjenti, ta' dawn il-persuni f'din id-diffikultà u spiss eh, Il kien il-kas li dinja l-unika tama illi għandhom. U għalek hija ħasra illi hawn persuni illi mumiex eh, favur dan il-metodu għalix mux, baz, mux eh, mandux bazi xentifika. Naħseb illi tamin wieħed iżom u dimu il-dawn il-familji jinsabu f'diffikultà u mux kif għamilna sissa bil-kontra. Grazzi ħafna l-Sur Morganti u Issa l-aħħar kellima l-Onorevoli Lise. Sur President, eh, eżis kollegi, illum naħseb illi tassew għanna xiex nkunu gburin illi irnexxilna namlu progress tangibli għal pazjenti fiħdan l-Unjoni Ewropea permezz ta' dak li rnexxilna niksbu ħafna riċerkaturi, tobba u pazjenti ilhom jistennu jistennew għal snin sħaħ sabiex jiġu meluba e, l-ostakoli burokratiċi li hemm fl-ambitu tal-provi kliniċi u ta' tal-eliminazzjoni ta', ta din il-burokrazija biss inkunu nistgħu naslu għal progress. U importanti illi nżomm qudiem majnejna ċerta kumpaniji li għamlu riċerka bħal pereżempju fil-Ġermanja Cancer Aid eh, spiss esprimew l-opinjoni li huma jixtiequ jonfqu il-finanzi, il-fondi li għandhom sabiex tassew jgħinu l-pazjenti tagħhom mhux biex jeliminaw il-burokrazija. Għalhekk għal boħra nixtieq nifraħ lil kulħadd, il-Sinjor Rapporter partikolarment, Importanti illi nejdu illi għal darboħra irrexxilna naraw illi il-metodi rigorużi illi għanna u regoli rigorużi li għanna għadhom japplikaw. Jiena nirringrazzja li l-Komissarju Borġ tal qabel ma, ma, ma din il-proposta li il-proposta oriġinali ma kienx minna ħatja u iżda huwa eh, qabel uh, magħna eventwalment. Nixtieq nirringrazzja li rapporter shadow rapporters għaliex eh, jiena jidir li nexxilna niksbu rizultat pozitif u nittama li kunem hemm Eh, vot pozittiv maġġoranza. Grazzi ħafna l-sur Lisa. Issa il-proċedura catch the eye. Grazzi ħafna, uh, Sur President, dawn il-profi kliniċi huma eh, importanti ħafna għal titjib Eh, f'dan l-ambitu tas saħħa. Permezz tal-provi kliniċi aħna nkunu nistgħu naraw x'inhu ma l-effetti sekondarju negattivi ta' ċerta medicina qabel ma jitpoġġew fis-suq. Iżda hemm ukoll ċerta kwistjonijiet importanti etiċi hemm it-trasparenza, il-ħarsien ta' gruppi vulnerabbli bħal pereżempju it-tfal u persuni li huma aktar suġġetti għal mart għalek hemm bżonn ħafna li jitkomplew dawn il-provi kliniċi, eh, dawn il-provi kliniċi ġiġa saru f'xi fiktar minn stat membru wieħed, iżda l-problema hija li f'ħafna każijiet dawn il-provi ma jsirux b'mod armonizzat madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Barra minn hekk importanti li naqsu l-burokrazija, l-piż burokratiku, rridu niskuraw illi kulħadd jiġbed l-ħaber fl-istess direzzjoni għaliex inkella ma jistax ikun hemm żviluppi fl-ambitu tar-riċerka. Nixtieq nirringrazzja l-rapporter u il-Shadow Rapporteurs għal kooperazzjoni eccellenti u nittama illi għada ikunem vot pozittiv. Grazzi ħafna l-Sinjura l-Honorable Klas. Issa l-Honorable Cordia de Campus. Grazzi ħafna, Sur President. Ikolli nammetti illi ħasra illi aħna ma approvajniex il-test fuq eh, il-provi kliniċi komparativi dawn setaw kienu importanti ħafna l iżvilupp ta' medicina ġdida madana kollu kienem titjib sosten, sosten, kbir li sar f'dan l-ambjent u eh, ser neliminaw ħafna burokrazija għaliex ser ikun hemm ċentru uniku li proċessa riżultati dwar provi kliniċi u għalhekk l-awtoritajiet kompetenti kollha jkollhom aċċess għal dan iċ-ċentru uniku. Naqqasna wkoll ir-riskju eh, żgurajna li jkun hemm trasparenza eh, fir-riżultati u ħajkun hemm ukoll pubblikazzjoni ta' dawn ir-riżultati. Il-Parlament tassew tejjeb din il-proposta li kellna minnaħa tal-Kommissjoni. Tal eh, u għalek nishtiq nifraħ li Sinjura Wilmut. Grazzi ħafna li l-Onorevoli Korea de Campos u issa naddi il-kelma. Nedostataka. Posibno Thomas Tomasic. Grazzi ħafna. Hemm xi nuqqasijiet fir-regolament, għalkemm ir-regolament mod ġenerali naqblu miegħu partikolarment il-possibilità illi nintroduċu tal-bit permezz tal-portal fuq l-internet. Naħseb li din hija proposta tajba ħafna sabiex innaqsu l-ostakoli eh, eh, u burokratiċi li jeżistu. Il-ħarsien tal-pazjenti tagħna għandha tkun l-ewwel priorità tagħna, għalhekk aħna naqblu ħafna ma' din il-proposta ma' dan ukollu huwa importanti illi il- situazzjoni ta' ċerta pazjenti li tista' titjieb permezz ta' access għal eh, medicini li kunu qed jiġu ittestjati testjati mandiġ tiġi ostakolata minħabba uh, nuqqas ta' aċċess għal din informazzjoni. Naħseb illi um, grupp ta' provi kliniċi li mumiex għalin ħafna ekonomikament, pero jistaw tejbu ħafna situazzjoni tal eh, pazienti uh, tagħna. Grazzi ħafna l-Onorevoli Tomasic l-Onorevoli Petranjevic. Grazzi ħafna, Sur President. Nixtieq nibda billi nirringrazzja l shadow Rapporters kollha u r-rapporter nifissa għal ħidma tagħhom. Bla dubju l-ħidma ta' dan il-Parlament għenet sabiex intejbu din il-proposta li eh, kellna fidejna. Rigward il-proposta tal-Kummissjoni, eh, rigward li niprofawni nifrankaw l-ispejjeż, u illi ikunem kondizjonijiet sabiex jixprunaw ir-riċerka xjentifika dwar dawn il-kwistjoni ġiġant għal bizzejiet. Ista jiena xtaqt nenfasizza għawek illi hemm bżonn ukoll niftakru l-att etiku ta' din il-kwistjoni. Direttiva tal-2001 tatna rwol importanti u il- il-proposta tal-Kummissjoni kienet tilfet minn dan l-att etiku. Iżda mbagħad għall-Parlament reġa' en sabiex jiġi rispettat dan l-aspett etiku. U importanti li nagħmlu progress fl-ambitu eh, xjentifiku iżda ma nistgħux ninsew l-ambitu etiku li eh, huwa importanti għal kull min ikun involut fil-provi kliniċi. Grazzi ħafna li Sinjora Patrawnevic, issa l-axħar kellim taħt il-proċedura KHDI, l-Honorable Bolzaj. Sur President, il-medicina medicina ġdida u uh, innovativa żgur tista' tgħin il-persuni. Iżda dan ikun huwa importanti il-għazda huwa importanti l nżommu u dumajja li il-proċess tal-provi kliniċi ser ikun suġġett kien suġġett għal regoli differenti fl-istati membri. Bejn l-2007 u l-2011 kien hemm bidliet f'dan l-ambitu u dan l-effett ta' dan ħassew kemm il-pazjenti kif ukoll it-tobba u anka s-sistemi tal-kura tas-saħħa b'mod ġenerali. Irridu nkomplu b'dawn il-provi kliniċi iżda fl-istess waqt irridu nħarsu l-interessi tal-pazjenti tagħna u anka s-sigurtà tagħhom. Dan huwa il- punt li fuq għanna nkunu sodi u rridu nkunu nafu jekk eh, il-provi kliniċi ikunu xfallew f'xi punt jew ieħor. Ħalli bekk il-finanzjament ma jsirx eh, f'ambitu ta' xi ħaġa illi mhux ser tipprovdi eh, riżultati pożittivi. Issa ngħaddi l-kelma lill-Kummissarju Borċ. Grazzi ħafna, Sur President, naħseb li dawk kollha li parteċipaw f'dan id-dibattitu eh, għamlu kummenti utli. Permettu li ringrazzja l-rapporter u shadow rapporters eh, għal-ħidma ċalenti tagħhom f'dan l-ampidu li ser trawem aktar eh, titjib f'dan l-ambitu. Ovvjament, meta l-proposta tkun tajba u titjib mill-parlament, ma jfissirx li konna proposta Eh, ħażina fil-bidu, ikun każ biss li kona proposta illi tiebet. U għawek eh, mux ser eh, l ideja minn l-unika minn l-unika kritika illi irċevejt għawek, iżda ejja ħarsu lejn eh, kif marru l-affarijiet u minnu illi fil-proposta oriġinali il-Kummissjoni ma xtaqiċ timponi strutturi ta' gruppi ta' etika eh, fuq l-istati membri kollha. Iżda meta il-kapit tal-istat kelmuni dwar din il-kwistjoni jiena mill-ewwel eh, tejjibt dan it-test billi irriferejt għal l-etika għalix eh, jina għet il-kapit tal-istat kolla li avvicinawni li għan ser jinkun assolutament l-axħar kommissarju li ser nelimina l-att tal-etika minn din il-proposta. Il-fat li Eh, sar titjib f'din il-proposta ma jfissirx li din il-proposta saret biss mill-ambitu tal-kumpanji farmaceutici għax infakarkom illi kienem eh, il-parteċipazzjoni eh, obbligatorja ta' dawn Eh, tal-parteċipazzjoni tal-pazjenti fl-ambitu farmaceutiku. Dan kien kif kienu l-affarijiet fil-bidu mbagħad dan l-aspett ġie eliminat wara it-trialogu mal-Konsill. Barra minn hekk infakkarkom ukoll illi fil-proposta oriġinali tal- eh, tal-Komissjoni kien hemm um, National Identification System Ovvjament kif uh, nafu għal ġih il-kompromess ġili kollok telimina ċerta affarijiet u aħna kellna neliminu dik il-proposta, dik il parti tal-proposta. Qed ngħid dan biex uh, niddefendi il-proposta oriġinali tal-Kommissjoni li kif qed intom issa tiebet. Għalhekk jiena nilqa dan il-ftehim u nittama li jkun ftejim uh, eh, illi jiffaċilita il- provi kliniċi li jisiru fih dan l-Ewropa u mhux barra mill-Ewropa u dan ikun ta' benefiċċju għar-riċerka ehm, in ġenerali fl-Ewropa kollha kemmi. Grazzi ħafna lill kummissarju Bort. Biex di nadil kelma li senjura Wilmet. Eh, rapporter, eh, grazie ħafna sur President, nixin ringrazzja l-kellima kollha li kontribwew eh, kif ukoll eh, il-Kummissarju Borċ naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar l-għanta dan kollu huwa li l-pazjent huwa fil-qalba għanna inqas burokrazija, għanna port, portal wieħed, għanna bżonn applikazzjoni waħda mhux bosta u naħseb illi dan kollu jagħmel il-ħajja ħafna ħfef u qed inżidu s-sigurtà wkoll. U ħajġib eh, mediċini ġodda u aħjar. Għanna iktar trasparenza, Kull eh, provi kliniċi ħajkunu ippubblikati anki għal dawk li kienu bla suċċess. Din hija xi ħaġa ta' sew importanti, importanti għax-xjenza, importanti għas-sigurtà tal-pazjenti importanti għal fiduċa ta' ċittadini tagħna hemm barra. Nixtieq nitkellem tgħin issa fuq l-appoġġ illi aħna rċevejna minn kulħadd Ma nistax niftakar li jena ndirizzajt leġizlazzjoni għawnek f'dan il-parlament fejn kienem daqstant reda tajba u kooperazzjoni. Kienna l-appoċ ta' rapporters li maħħom dimna mill-qrib, l-appoċ tal-Kunsil, tal-Kommissjoni u għajja ma ninsewx il-Segretarjat tal-Komitat Envi illi għamlu xol bellezza. Naseb illi tassew nexxinna niksbu dil eccellenti. Ħdimna bi spirtu tajjeb ta' kooperazzjoni ta' solidarieta u nittama illi kull leġislazzjoni tista' tiġi indirizzata b'dan il-mod. Grazzi lil kulħadd. Grazzi ta' sew, uh, onorevoli Wilmet, u naħseb illi bekk nistgħu nagħlqu uh, dan il-punt il-votazzjoni tkun illum fis-sitta. Il-punt illi jmiss uh, il-dibattitu konġunt fuq il-komunikazzjoni elettronika, ġifiri rapport de Castillo, fuq il-suq eh, Ewropew